Da, eh, naħed tkun xe saba mis eh, targu nis eh, arħis numeri, da mengun problemi bi għalgik neba ta' maċin. Issa riċċemis dili pativi, eset għamden komitaris taġdoma resrovisa u brum, tlien teltom sopliju dan ċamu suli dan, da mm, madlob tkun interesistis Europarlamentis nimart. Uh, Da, għarċunek da kuru bit misi jiexi dżaljen bew li drud għawa taret kwen rumen rakurukat kwek nemxit kwen kwek nemxi nigeri jiexi wiqawim tawari dam kuru ebeli u rjeta stert meċi ken jiexi u rjeta stsameċi da xemdek mevħedaw turku kollegebs me wiqawi tawġdomare turketis megobrebisa am parlamentxi ċwen wiqawi t-samut da tħutmet cevris e, xemadgen lobit da zan intereso droj għodalen bewri u um, tjertuba uh, konda da bolus vertikwira uh, għavataril Kosovoxi uh, dawkwirabeli viqavi arċevnebse da mħedaw mm, Makedonija li megobreb ġera kararijan, magram viqavi parlamentarul delegazzis tavġdomare metawri Makedonijaxi. Da, dalin uħarru li wara mtħis tam seminaris taċkabit, seminaris da meċem u mirte bien u gujene bit ċemi kollega bin, mem kuja. Dila fidobi sa Bosnija da Hercegovina. Me, mkuja Aluš Peterle. Peterle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 es, għalbat segi e, għamni tarba rasnixnaws euro kawxiri rasnixnaws da nixnolu għanje ċvani e, għamut stile bizdat sod nix għazzi għareba qowel tvisim toru ċvani muxawot skwada skwa gwar Sadu għadu bħabxie magram demokratija rriċveni irtobliwi, irtijani, pasewlu ba rugundet kwa dobre utra.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 Uh, Gushin uh, Europarlamentis uh, vicepresidentis gan, batun paskus gan, kwen gai get parlamentis sakandu proces xesaxeb, ċueni zal-libi xesaxeb, kompetenzie bi xesaxeb ta'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 tħolt eh, għardamojlu do traħat eh, sawt rebebs, ċuengan, traħat eh, rugurt batona viceprezident vaċernet kim kwa, is għavmuċ tebat għara seminari tarmatabulat tkwen zija damu kidergulda, tkwen monatile u baze, għamitom, etzadetron prokti urat imokmedo tħesta, Zalien tarmatabul samuxawtke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 Es dontis esais od zantnobilia damiani, romlis Don't is ეხლაც ähm, äh, äh, äh, europarlament ma პრინციპი ha komitete bis რიცხვის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 Sagada gada do għadat għenile bis Gadamot mot mebis sada skwam skaw sizo and għan komiteti romilit siġziebs għadami għan nisuple bis darħuevas għan uh, tru administrazzija sewru kawxiris kawn deblobis uh, segi għanħuċi um, uh, l-baxi magħajtet automobilur sektor xie. Hom, um, parlament um,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 komitet is ħintfanelli metawri ko danixnu li viceprezidenti tgħel delegazzis metawri da memgoni ne ragazz mod gilis pozizija kido irti damrċa da sari gebelli da kolotvi sararis sasjamo no bħare amdomtis sistemis sa imitom rom rizkwebze aga orientire bullin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 Għaw t-selebe l-erom għax, s-sebam xiblamu s-seleba kondes koordinatori s-sirġit għadi. U ta' maċebi, għam t-wasi ta' risult kondes koordinatorebi. Titew l-porti kurġkub sħaws ta' risi t-sewri koordinatori. Da, Roma li ċar s-sirġit għawru matganelli, għam porti kurġkub ebse komiteċi, da, Roma t-akturat muxew b'skomte t-istaġna ma' arrestant.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 għajċemmi Mosa Drababi, romel tarmot Morgina, Ermans Brokma. Għasieċ għan debi zmiċoli għart mizgan, għaran għeri, mudmi me gobrebi, għara sewna mudmi trebi. Da me, me. Damme, e, da għasru li għamazeċ ċemme muxaw, ċemme u prosurat sitħwa, da, eħla, me, Me Nenda għamlu għasħadu e, għeja, nazlu, għautorja, kitħwa paċħu jisatwis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 Diħ, raċi ħabba xerige bis komitets, par prangula dila ko, xerige bis komiteti. Xdeba pakti urat auto xetkoxi, tu għalaris, raċi taħħeba sabċo sada Europis parlamentxoris. Isni xe taħbeb bija xeħu drisċe seħeb, għannu tu għara sewus koses u si għamor nistu ċemdik xoris da retkonda. Sabċu għarmot nesaħu ze pojus parlamenti xaws, għaris es komiteti, xerigebis komiteti, għan rom li stawx domare għaxlaft parlamenti svitse spikeri. Da għagretwe,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 twiġdidipati u jarom vart akam xeħodraze. ċwen ksur s-rom, u prodedloru jitsodet, procedura bi Europis Parlament issa dara ta' karkozat kondis pasku, zazi konkretu itħuebze. Ano, ċwen gujenda u jitsodet, rari zaw pibs ganatlis principi Europis Parlamentċi. Ano, komisija saksu jgħur ċiċitaw ċiċakam deblo u premos leba jisir għur sabċos, għanu zvis aks inizjativis u pleba, sakan bilo inizjativis u pleba. Ramdeni komitet je għam e istitutebxi da ragaħ raris paktijurat xida muxaw bis principebit kwez institutebxi a es kit hojabim Muna t Komisija, stu għara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 Isħudeba tu ra għajteresebs, ċers għannu ra interesama tu im konkretu l-parlament iċers, da għed kmawda me xeleba għamu iċriju sakandu inizjativa, maċur tasmu kitħuema. Me u kwe gitħari, trom ċven, sakamawd kargi u tir toba għoks komisijastan, għagaret xwadesħwa eh, eh, uċqebastan, direktoratan u samartolostan,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 is-proċessjar is-sakamot inklużjuri programma mjuħedem sarum samat li bitosin xud komissijas għaċneja sakan blu inizjativi supleba. Magram, aris kideverti sak itħi. Donde se ċuem swamt kitħwebs, komisija araris valdebuli karko jew tsella tamam, u dawkun ba moħtinu samaze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 Будеш дих, esi eh, sutit? Ħraċe ħeba eh, proċedurebs. Proċedurebs. ċwen, għamaz dagiri gebt kwe, dage kneba dokumenti saħi, tano detalibs għaxi għajr kwe. Baton butol, butol, butoki, kalbatoni butoki. Sorat gamut ki kalbatoni tkweni saħi għor. Didi madloba.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 Għabat, għamaz għul isħot, għaris kida għati organu, rom għazes me għarmissa obri għaz, bruku ma es għaris komitet istawġna ma rebis konferenzi, għanu ġgupi, għasib kot rom il għazem għani organu, għataw istawat sadat xdeba, karħilu għasajtu sakit xebisa, rom il ċeħeba, zogadat komitet ismuxa opaz, zogadat. Mi għarru subtit għada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 għajam t da d-biriz għanħu lisa. Għarda missa ċungoks egrit s-debuli t-fit inizjativis e moħsana bebi, rumosat għaketem skoordinatori igi kada t-festura mdinja seti tipis moħsana bangarixi undam mumzadedes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 ċwen, rrudu setni li rebtħu meċċamu natwa sħutu xe għuzvjev, naħħod, rrugu realizmu xsen iblis pozizija, rumeli sħuta xo rizara li għawit si rebeli, rum qobu fissir, imtħave u des komitetis pozizijas. ċuzgħab li siti situazzije biru desat, ma jma għattat mum xsen ibeli, vitħode, tħat għan sħudu buda tabis musa zrebebxie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 Um da se ti gan mitħarribat xteba xolme. Ai, kalbatom kostanalix underum da amatos. Bitek nikuri mom sazra bidan gamom dinare, u di ti diarom mu gazzodot. Is inaċċjativa, nessaċ, mudis komitetavxi, konferenzija ta' domare bisa, iġleva ċamun atwas, għada għamaz għadassem komiteta bis ta' domare bisa, xemtru gadacima, a im kolla komitetis ta' doma rebisa. Tad ma icijan, vi su da gaje sa ubron, vi nik neba šem dgomi, da, tuki šem dgome skomitet, e šetak tebe zalen karge. Tu ara, mašin auci lebeli ari, su kja se otkat, et sudija, imton dobi saket hedrebaka, da,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 ħaġnes Għalli, Didi madluba, trom tkun xijarset ċemi pasu kem, għabdrullad mi degi tkvetħu, u disac muħsaneba parlament xiexemu ma, da irti komitet ikneba xirċewli pasu xizgebeli komitetat,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 Perulles, forse madluba tkveni xesavlisatvis, madluba organizibisatvis, għajem konsultazzibisa? Da, me, da gitħatrum. Me var ħalfgenija tsiga, me var tawżdu mare, sa konstituzzjoni komitetisa, parlamentxi. Bosnia-Herzegovinis parlamentxi. Deċwina ksaw blu tim rulze romalsats Europis Parlament i asru levs sak anon de blu proċessi. Tana tkwam deram dini mexek i tkwam ak samastan ta kavxiribi. Tkwam bżanet rom. Tkwam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 Għaris tu għara raj mezzome bi mirebu li mistisom taċu li knes, għara mħullu tsa parlament, taċgu e pe bis interesebi, għara mit saħem cipo da interesebi. Taċi mi mi uri xekit pa xendgom xendgom għarjobs. Es għaris isek għannon projekti rudesac ma teba karko li tsulebe bi xetena, għarsebu tu għara raj me mekanizmi, rumelic komitet sa sa għazles, rom, għara mħullu tsa parlament taċgu e pe ma, għara mit għasebe saħem cipo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 mevit u di għalbata serom Esse su kopilat ver punzjoni leps. Imitom rom erunu li delegazzje bi rom li bizzarjen politikur ċgupe bxi gajertijen eboni ma treċiġ li barakat koalizie bi xeknan sħobtan irtatem xilba jessik was ragazza tkwat sakit xebirom li bizzkale bizan ma ma sakit tħes mojitsavs Dakova delegacija bosta makla ċenar għinda jessir viceprezidenti bħavdes komitet xie għaramet makaltet għinda delegacija jisħem suħana li bħavdes għaksatrat. Għamitum għaxerrit għodirom. E e Sari, e għreċu bħaxa, għari għibara, għaxru bara, għalbata mas veri davar kmevdi. Bagra ma għazza għark u majn saris komunikazzja, għalbat komunikazzja, rumosaz impaktam għavart rom, zogġer, viħazzam,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 undi jassi xini l-mux tamaxo ben magram, għarsibu b-sabċo, sadat saħib cipu i-bjari għazzarmu d-genili. Għak ċem parlamenti ċem kol segretu debuli, l-runu li delegazzjat, l-la politiku riġgubxi, għama b-drowlat, għak mtavari sitwa majnzaris politiku riġgubi, mtavari t-sneba. Da, għamitom minn dagit ħatrom, tuki għakot kien ħartu propata raġgubi, tuki għadaxi dat istorijas parlamenti tajna ħatrom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 da ċemi interessi għaftat isrom u pilikavi eh, Turketis delegazzija stan u tirtu biz delegazzija sħan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 Severogorskopil Jugoslavijs, eh, eh, Respublika Bosnia-Herzegovina, simat li gitħat armumcon se stermini, opili, opili. Mm, Amerikat, xemt gom rogoz gitħarit me għanirċies għam delegazijis għam sħonalat, da pirvelit, tawżlu maris muadgile, gile,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 Eh, Sigirja, Ukrajina, Ċiko, eh, Minar Tebi Ċartoli, ċwen magalitat, għaset għad rikxiv dgevart, da rodesat dromova, jisini għambo ben, għajek mat kwen, għajrċet, per pirve li ver, u militari sa' aktualuri għaj mażvirat. Għadassi mm, mm, mm, għal-ħtebaw, absolutament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 tkajn gak raj meseti kanunieri regulari ba tkad zemuk mede bixe pase bisa eh, għat at t-raj meset muk levas eh, tu tkajn magalitat ekspert tamu sazrebeb se eqardnobit tu Oh, reba, għalla pris delegi reba, jem bum xsan neble rum le bic, xentgum sak, it xsar mor, għenin tlenet, għajam sakonum deblu għagdze. Kab, tra meset i upici għalruc, ina sari xie paseba, miz zemok me debaze, kar se bo stuara resursevi, tu komitete vsak zara ime uh, specifikuri uh, resursevi, tu tuar se bo stuara temiku. Sazugadoj borumil zama xie, rizċartuli. Di madleba gavi gemet kweni xekikma? Is-srat damt kitste bara sat muiċu nefsi parlamenti. Davis plenaru skdomaze għan, tkot komitet ze esaris u kwe samart savaldebulo. Da, Momse Nebels, ek isreba u kwe ruli, rumman mola para kebe Oh, Magra ma jitxem xem dgom mi moħseneba. Moħseneba li s-suri da dajem detalebze jisa jisaw brebsam tema zgax li sidju pro detalurat. Da? Jak ċena jam palot għaxi, bevri xesan ixnavi eksperti bħavs, romal sats unari xesers rom xija pasos eskanon prebi, għasili ċen kwa segretu debuli, kulevici u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 imħarba, introduċi gwabsa professjoni mħarda ċera, mħarda ċeri gundi. Mi pikro prom, storat ma batoni buonu xem dvomi. Dijak bżani batonu buonu. Mgoni, goni d mog martet. Didi madloba. Mi barbatoni branu? Demmevar, eh, sabina su desa bi uġedu komitet id-dan. Eh, mimma b'sirti xekit fa, rumelli ceħeba sa kadom deblo proceduras. Rametigi zaljan diversificirevoli aris. Čuti sakmo od kargadaris nobili ro, vela komitetši għar jiskarku li rawdin u bizzer bi għan politiku li ġgu bi madgan bi zogirti madgan xeizleba għarku li tekniku li specializzazzjak għadam sejt kend daħmar ba professju li specialiste bisagan rotsa sak meħeba għar xe ekspertems rugur xteba matin xridan da? da es eh, lubi rugur rus asrulevs sakanobdeblo procesi. Tani didi madlobat, kweni prijat sa interesu šekit, koji ste se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 Ma kif tgħid? Għam daljen sa o interesu eh, prezentazzjis twis, minn qed ixek jitħomakus. Rux xewa darut, għasħoda sa komitita bi struktura. Im parlamenti struktura standa, ċen Morokol, Morokol xie sistema mokmedib fakti urat uh,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 ideologi u li bis e, miħedwit, dar pragmatiku li ħaze bis miħedwit, mawt eskenċis kara. A ma zaxe mizliet e, dit ħan suisa e, u bro, da xirat me kitħebjen ċwen istumrebi sloveni dan, da ġurnalistebi prometat. prometat,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 Rawndaga, għetis, għalbat s-ġidiroba u għajgħib s-rom, mad daċi id-debat s-xwadda, mad għabi tik xmebi, mis t-srom miħon niskan sakan deblo projekti, daċem kwek għanaxis, għama s-ukureben s-xwana jira, t-vidri s-xwa kwek għanaxi, magalitat, eh, me var, eh, eh, me putkrem. Uh,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 Da tkun għagretu jaxsenet eh, ideologijuri eh, mi martuleba. ċen eh, għoti sambobtrom, Eurokaw xiri, da konobilja, princip pase pasewlo bebze. Magram ċen għagret veċ izlebel, fada sfat għasat kondet ġamte lobbi, ġamte lobbazi, ġamte lobbi sakiet xse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 Deċen għam ġgubs bazzirt saħħet u dagos għam għarfnot skaminos, għarsub saħħetwe interġgupi kwebis produkta bisada għuinissa, għuinne ubis. Da es għalbat ċansru għursara parlamentar sakit xi magram għuinu għarrizzalien xerjużu l-sakit xi euro kawxiex da għam interġgubxi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 Specialment midżunili sessija sħdoma l-ustad zena mħadu bis instrumenta bis xesaxeb għanu għam dħis mewren għazilxik kienu promet informazzijas miħeb tam temase madlob tkweni aktivri monatili u obis twis tkweni xekit xo bis twis madlob e, u għam rawen għaze għagħet zandebut. Drojbt. Good morning, colleagues and friends. I suggest that... Patricemu kolege budeme go brebo. Od um, kawak zelot uh, tkevande li dili samu šao sesije. Tugne balčegit liet kava magidastan zamojkot. Uh, da, principċi dal-inkomfortu l-tunda jgħzon tawi Europarlament xie medija saris. Uh,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 ċilis delegazzis eh, tal-ġdomaris muad gile. Imtarruċan għok delegacijaj bisqada skok kwek nebxin. Da, dirisi għamu nebit, eh, sħuamu xsene bil-stamu kentru, mel taris batun Benedikti Javori, għarif piru li vice eh, tarġ domare, għi għarri muza tswista, ġanda tswista, kwa produkta bis, usab sħuja bis, għannu komitet uh, uh, uh, e ma moklebit kuja envi għarra ar emitorċen xursu irrazzis un rawt envi jeseti xe kleba envi u xurja inglisurat. Madlob kabat na Renata da madlob tkwin motu tkun motovi satvis aris talien didi pativi čem tvis romak dres kaklavart da minda čem izmokle prezentacija Davidko ċveni komitetis muša biex sahe, Europarlamentxie. parlamentxie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 Da, u peru li sħaw l-isħawlisa, esmi xoħanis u d-mosmane bizdrus, sapam d-mosmane bizdrus, berku għanaxi, maċuris euro kaw xeris donezi. Maċċinu zwiz diskussiebi, romel ċari sam saw li ċertuli, da jisiru kurz eh, praktika għaris Europis parlamenti. Għaris ma samza debelli periodi għara għaraqot, isma għamlu għorċessi, ma samza debelli għasu periodi u kħedċina sa d-ċuħane ċuħaneb dokumentissa, romani ċaħed għineba xe sabba missa prandu komiteta, su prodeta detaluri, koncepzija, għanu romani ċma billi għaraqot 3 għaset 4 purs gwerdebi, purs lebi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 ċeħeba uċkaba ta' xorri se ta' nemxon abbas, da' nemxon għanera, ta' użun kopil iknis, sagam nemlu processi ċarmartwa, romeli, sablo ġamxi, pakturat, kaj li sħwada sħwa etapebs, da' għazrdis għalba ta' ubbas imxa, rom biħċew likneba, għamċenem s-nakaw xerbi, sajrtu konsensusi, da' rad kama għonda, es, konsensuari staw t mizani, t mizani, isaris għawt lebel instrumenti, misatis romoħte zaħze detaluri għanħilu għadak ġeli procedurebi għam. Dara ċelebes bi kos markevi, da komputur. da ċeħe, bat sakonevlu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 Imsak tanda kaw xie għaw xirebiterom li smata għajn recept dan u xesab għam xedka għal sinibulja istem birom li sin sinim u xeben xed għom il-ħuz li zgħom bħacċuna ma sutu deb files. sa issa kan ndu fali tuara. No, e esa, is moħsen ebba angarixi anu brawt musa zreba tamu kdebulja turate pis dokumentie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 Tara mill-gat għal s-sinebu li kusara ma martu jirti politiku rġgu pis interessever zogadat. s Sina għamlek xem t dżaler tu li kneba konsensus ismiħ sewa sabu lo ġamxi ta' rigur t-simu sessi uħsene belez ma' ma' kaċ kneba t-kali. Tu li s sekun għat nizet għaz e politiku rġgu d briju għadet sar s-missi ġgu pis interesses ma' għram meħu bħriv. Ma' jisuna mu ikċis rigur smetna kleba daba serbulanu damu u kidebeli ma' uħsene beli da' eċadus rom iħċew l-knes kompromissis xwades xo politikur rġgu pep xoris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 għagħarix ta' għant reakcijas, reagirebin, zogadet għam dokumentan da' kawxirebin. Sħad, da' interesabu mħareb se ċewlet, mona t-siluba miħun, għam diskusibxi, għanu għes għarxie għarel martolut kod għam ġgub xerjan, moħsenebeli da' ċlon, moħsenebeli. Bimorib, nebis meri komitet iċċew xewle, mona t-siluba miħun, debatebxi. Walla debatebi għari saġaru da'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 Saret xoħdebi xħuħdebi titu għamom xsenebeli, xoħdeba sam, u tħġir maħiċ minimum, eh, tkot għan għalmu xsenebeli btan, Nizog ġeru t-sat konfliktur situazzja xele bopro, xiri xuti eksu xwidi xeħodra ikos, saċiru. Abda, msa tħisserom tisserom għalet ċrdu l-knes, l-prinsipula tekniku risa kitħebi. Da,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 Daret kama għamda għakħax bġiri tal-prinċipi għari sangar xwalda bule bada għamċur għalli għobam teli għam processa. Muxsene belma, unda t-sarat għinu sa' sebt kwat sa' kutir mosa zrebebi sabċu s-sinaxe da għagretu inteksi sabċu zero mers meħabul kna kom da t-iz doneze. Għaris formalur xmis mise mis procedurebi es nimjan ixnef simaze tite u t-sefs individuarat rogori pozizija għaksan individuarat xadeba xmis mise mis procedurebi Tu għad kod għal kol zaħda politiku li u tulli sak itħiam xetħoċi pakturat mandat srebulo binara komitet idden għaramed u pro għasib tkwa t-dritad dita kuri rimosser bit xdeba għada t-tulebs mirreba da rodessat xela seleba pozisib xeġerbu knes poleru sħlomazir sħosmu politiku ġgu pepxoris da mxebgu maċku xdeba sak itħiz għatanam t-lijanat poleru sħlomazir da mazdam t-kiseben għan għara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 Tam jgħu għitħat web streaming ixes xebda online, eh, s-tkot s-sazlevloba nevismeri dokumenti ċamu jturtus da għalba t-għalem għal dawas l ċems għamuslas, da debata bi diskuse bi Europis parlamentxi, eh, Europis parlamentx komitetxi, xelm saċtomija bi Europ mukala kebi satus. Għaktu għaris xwasa għet xeru meċon da Esa għurad da pire, tan da ġgupe tan muxoba.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 Smola para che bebi sdros, anto de sez gamu di smom xene beli, te ragazzi se ti mochte baro melic, arce e saba meba, uke parlamentis an komitetis mir čamu ali bebul musazrebas dasknes rachteba Ram denad partu ari še misa, rob es diskusija čari martos, mohsa nebo sada komisijas Madloba? Ketili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 dettaluri diskussijiet. U dawat eh, ak għaw t-silebili għarrisrum għassar sebub deskontrolli sħada sħu aspektebze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 għassivi xie sezli bilja, saċilu għahtes, dru da dru, kargawli, xie sore bebi, dru da se fitan pakt obrivi xie stomaris da xebu li moħsani baxi, dab li narus xdomaze misi għastar baċizba. Tum semmu di daw burdot me ore sakit, rumeli zazen jishnalu għani sakit xie, da min da gavag zolo, xorat xie xaba jisir da jisir, zemu kmede bi xie, pase bada mimaċ nero, er terti um nishnalu għani sakit xie,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 Rommeti għax, rommeti Rom li bajknis għazi għarebuli, ċartuli, Chartuli, debeli, mitgomevi, għannu deblu bastante għaxi bċunga, saġaru mosmene bi dagħaxele bi, sadaz ekspertebi, jisini għaxnijan, għan martavin, tavijant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 Roma moħtes għazib kad sakanam da blodonezin darċis kwali għajem kolla pris tu vini kolubisti, vini għabda munazzilobas, rapozizija zis, jiko da se xemden. Għasebe parlamentis cerebistwis Roma għasebe d-desessi timata xeħwadrabi pensawri kalendaris meċuvit magram. Europis parlament xie esara rissava deblo. Zogi cevri jitsavsama, zogi cevri għari Għamitom meħ madwar darsuna bulidom, essa kem nizgar kol ħarbes kamċu għalu bastant għal sazrisi. Għamitom eh, saguli sħmua, rom txwed, mi vaħtsijot, kamċu għalu bised angarix għadu għullu bis għal sazrisi, gar kol progress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 tkmonda. Issa, ċow uh, lebre għaris, uh, uh, serja li sakit kima gram zaljen xvija ta' taħteba, rodestat, <laughs> dakit għad, għala detta għazet taħteba, mungħsane beli da' komisija, ma gram, mat umda muju għaparakon, għamma xilba sak mo didi drudz da' xċirdes. Zu uġer, ċen, Bidżaki kamas, mtsdew bas rodesat sami partijari sa' mat geneli komisija, ta' sebe sa' parlamentu delegazija, da'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 trinsiku li għibst xovu, tu zuż ta' d-gavi għe, għalbat għed tomis naħħabra mdeħum, kalbatoni marini marokku dan. Selen di di madlu ba, kalbatoni ta' uż domare. Euh, Simat li għitħrat, meġalli għan ma' intereseps. Euh, is mekanizmi,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 baton minn daj Senegalidan. Hidi madluba. Minda iħla poku sireba mubaqdino pressa stan tanam xumlu mas media stan tanam xumlu baze. għolan tankta bid-David Sitrom komunikazzja u għagresat saguli sħmuari parlamentari bisatwis. Għamitomat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 Saljadigim magluba, kalbadonu ta' uġdumarev. Mugisaw mebrit, vela sajam čini se sisterev, skalbatu nebu debatu nebu mugisaw mebrit. Kve miuret għia, čven urebt viħiravt bafri bisa u plebe bisa kitħeb skanċru għalebas, genderu tanasturubas da skwa da skwa rugur muxobs, komitetebi, uh,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 Perxem tkun batoni fulida, batoni amasoni. Iħba batonu tazi sitħod. Zaljan di di madluba, mevar sinċovku kaltazi, mevar Nigerijs parlamenti dan, da me pinan dana dan xew le bistinar dak me bżoli komitet is-semri għarfavat. Me vismendi badon jevos kamaslas da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 kompromis da tu għamas sar miħtawin maċin rakmondu umraw li subam ġgupe bisa eh, xmas għamujtan sam inizjativis tinnawim dek da dziritadat iknebam umraw li suba ori sami otħi xuti politiku ġgupi sar rom li nishnawin tavis momsenebels da eseti angarishevi esegi sabu angarishik neba gamutanili eh,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 Kanda loja luri koxen politikuri ġikupis uh, uh, mi mart komitetis uh, ta parlamentis mi mart ta memkun ġurnalista tan diskussija aris kargi urtiertobis sapuzveli, mediastan kargi urtiertobis sapuzveli, ċuan għargoks speċjaluri tqarwebi, għam istuċun għaxe gwizlija, da finanza bi tqarwebi, għaxe gwizlija da finanza um, bi, ġurnalista bis, għapadnon Cecilia Lindstrom, kħetili kotkonim obzaneba,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 l-Institut Madzaljan bevri grami għak, et esma gram sak marisi es mainz araris. Da ċwen unda għawom ġobesot ċweni e, reformim ċavatarot imtoru proaxlos e, vikot ċwen mokala Um,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 xewd li uh, petizzje biex xejt għannon magalitat uh, saġer konsultazzje xewd li da estron għan online għan uh, pirda pirda. Euro kafxis, unda għajgun rgajzjarun nispraktirom Euro kafxir għax mati sakutari organo dara, organo romelic, organizazzjoni romelic tkas matkan xors. Madlubtkun prezentacijistwis, da madlubtkun zatkopnistwis, għam xekit kol bżepasuħis għadsemissa, da twista kabaton Cecilia Wikstrom minn da muvesalmom, salmo. Da da patiġron rom xemu gujert tess. So we continue. Maxa sebak zelept eh, dilis eh, Thomas. sħdomas. Ehm, Ti moħsenebit, da xem dik xek kif ħobla suħi sessija, kalbaton sessija Vikstrom, Vikstromi, rumel sar saram xolot uh, eh,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 Għarriż daljen, ġemi daljen kagime gobarik, Cecilia, eh, tkun għazlet, sitqos tidi eh, madloba, għam eh, ħana għurri misalma bistwis, tabgen stris, mogi salma bit kwen, ġel me għobrebs, aħal me gobrebs, ketili kot kwen mobdan neba kalak briusel, xiro tsaris, Europis guli, da imedi jarom tkun għamdilat għrdnob ti masrom es għamgulit seminebas da nurat mom da rovnu l-parlamenta bi kweknabs guleb xijarjen meċvedet jitan għaxlawart uh, da da dres eh, gagi saubrabit eh, ori tanam de bobidan gaundinare chemi ori tanam de bobidan pirveli aspetetsiebis eh, komitetes tavjdomare da meore komiteta tavjdomarebis konferentsis tavjdomare mara chemi baza aris petitsiebis komiteti ratkma unda parlamentshi es aris italian nishnolovani komiteti chemtvis imitoro petitsis upleba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 squadra sfa eh, Saganze, Sagan tende kaxi rabit. Ah, Moka keta uplebe, fundamentaluri uplebe bi, eh, dgaramil datu issa kitxebi, mok Bilta ta datsua, ta ah, vispali modraoba pirovnebe bisa, ah, shida bazari, da sakme bisa kitxebi, socialuri politika, ese gisaz vismihma bauxta, ese gisaz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 għamudrawis maċin man kan eh, Faktivurat unde miħtiju, eh, eh, unda de sa kanundevlu komitet simistwisrom, għaxte kanundevlu sinicijatori. Unda fakti miħzidu faktivurat kanundevlis urat ħeba, da, urat murat kanunde miħtiju, magat magat matanam xomlubas. Da, es, um,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 Esaris organo, nisċona organo parlamentxi, da, kvala komitet istħawġ dumare, xedi sam organo xi, mat eħmare bijen zalien, zalien gamustili sam divno, da mevar, tħawġ dumare am organo si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 sa u brobt sħoda role bis baz, rogot komitete bis uh, taġdomare u bas uh, uh, mosene mawsenebeli nishnulu għani tanam debo bebi kwella sunda rat kmaunda romu għaktes għasu kif gebel sakanum deblo files għaktes rapporti u mosene mawsenebeli da rasat ċwen vaketeb ċwen virenebt matematikur metod, domdis metod, rom li tat użrunu optimas rom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 Da, me xendgum għam informazzab xoldiz għarwar ċems għasfad rekomendazzibs taġdamare biex ġkubs, komdiz taġdamare biex sabċo. ċun sħara mis-satsua ketet kwaks programa, kertut organizba su ketet sħua sħua seminarebs, informazzi għad sħua xdeba sħua sħua sabi uġetu sakit xedre komtetab xoris ta' għaris uċqeba ta' xoris u sakam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 tkunu kompli stawx domar bis-sabċo, mnixo għanerom waqt nus saktar muxo bis-koordinazzi sħwa u tqebebtan da rad kma onda għamxin tħoċi ġazza mnixon roli kisreba sud mediatore bis-muxo bas da għam ketili. Podix rom ġazza mossa tqen raħat edu sawru, pa administrazzju sa' kitħelġem, ma patit u xeleba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 لا تكون لا تكون لا تكون كومتد لا تكون لا تجعل نشان روز تامشو سيمساس فرم parlament ma efekturat jimuxa o si funksionos. Raċħeba sa petizju procedurev, sa interesu fakturat rom għamas xewħeddot problem bis eh, kutħit romali għalli ċen għak spana priku parlament ċi, me ma interesib svizzodi. Għan rugur muħtel xefaseba. Fakturat ta' xe petizjoni biex għan xlos xlos pebi dan. Għano, Għanna rad kama da, da politiku reġigu pebi, i romet su prodidja, politiku reġigu pebi su prodzlire, u pro gawlenjeni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 U le scuole, xoles, che sono... Mi pare per quello glu parlamentin ċevri vara, me so ta' uso kitħua, kitħua. Znači, in prezida ċen da kawxire trum ma le ga gwizijaret. Zili ta' da sa tkun sawrob ma mat għaw celebro base. Da'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 Fasakme xeħ basut kas saġar u musmelef, safxu tħuħeċi. Ramdena da xilba tkut peti sebi qos xwa kona bidu. Najb tkut Nigerieċi ċwen għak xqoħeċi ti praktika għasit tkut saġar musmelef se tumca sakam odr tulija. Martwa mxeħ u drabisa saġaru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 It's importance, no, on the contrary. Arab, irikit. Tu pakturat sakmaut karga de muxxawes, pakturat isini xezle berum, pakturat għajm kanam devlovis xisakmaut mixuani tsule bebi xeitanu. Nes xadeba, vimurib damu kede bule tu ramdena defekturat muxxawses, ċkupi. Dan, għana sħuħġgupi, għaxlab, soret,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 Da għamxin tħoċi, għaw t-lebeleġ gubi fxori sar sebu dis kompromissi, għamxin tħoċi. Da dżawzi sa sar gebluwa, kontin sa tisrum, imog zawros, da naħu, sagu ta rituale bit raħteba, irti maħgaliti, momma għal kujra, mel twesu kasrawt, ċwen mi jildivart il-gaz karħanax, esaris, samħred Italija, xir, Polla, disa,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 ċen mivir tal għan beru saċiwari, da, jisret kma onda. Tkun tsajgi tħaw, draga t-sazdan u xol naħaw. Didi għan sħuħe bara, u xol rutsa qollu jisħedaw saku ta' ritual, rutsa ċajs un tkawim da benżurebu ħajers, rutsa jisaw brebi għadamene b'siru mażet suwarku b'tkamna saħnis, iċ għalen sħuħari għallu baw, prosen. Dal-tsajl, ċen u kwe,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 Naħu tu rigori qaskoċ għazu precedentebi xewadarut xedarebiti analizi da akka memi da gitħat romċen absolutrat vendobit sa oċrat kompetentur samdinoze ċemi mego baj romer ċem zgwerdzizis. Romu da samdino għazles informazz. Oċi oċdaħuti għademjeni muxov samdinoxi. Samdinoxi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 Jurdil komiteċi da samu kalko kalkotaw s-lubs komiteċi vi vimuxa għawija de da aħwar pakturat saċure bis komiteċi esu kwe susħwa għamu ċoħebi taħsawse. zala bżala did xema kmedebit unar smojitħos, għasit kwadrom, partem som somħedwelobas, roj muxa għam komiteċi zala rum għarikot maksimalurat formalistu rogol sħwa komiteċi għarim pirikit rum, għasit kwadrom, მოხდეს შემოქმედება მიდგომა, მაგრამ თუ პირიქით მოხდება, მაშინ რა იქნება, ნედა. Għazzaw, għazzaw tulli għam komiteċi, magram sabu ġef sasja munuzza għam komiteċi muxawb. Għamil xuar għamu mċet, kwas mirdas mullik itħu bidan. Dieħ, tu rogur muħte sasja tkwat. Ertis xħuż propsiju li tħawra bizda piradi tħawra biz tħmara. Tu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 Ne mimaċne, rom eżikneba sasar geblo, rom kun għam informazo lev sakon leblo, sasa komitec, rame, rame ramitu, es sa me var vargar kozat mediatori, għam xet xoċ mi arsuri sara war għara obiektori, qotu jiswar obiektori, da je dalen kargeja, ċe misant. Raċeħ ba saċivrebs, euro kawxevi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 Rumara surg zawna l surg zawna. Ara, iskna buda lat kma onda qola zidi tsaru matru. Ara, me lat kma onda txem soġax ara nagli quna tabasut mani. Ara, sura pirat xhorebastan xertz qmas kvat. Għaset kwat e, samxa osi. Ix-xeħe marta politika bżogadat, xwedeċi, tgħawandil xwedeċi, għaris, tal didi mutħuna, mamma katsebżet, għan didi mutħuna, tamir meċni rob. Għano,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 modit xibtan xbeti ti mażero, swaxem tħawaxi, għav saħal gazda gogo, rumeli tħabos tamos miamas verga vaketem, miamas verga muvi revi. Rat kmonda, tali għan xirat, es murit xosgar go kompromisers, es martu kalskjera, mama kazzace eħeba tumca, kalistus igi bevrad uporo problemurija. Modi tħat Tanzanida, kalbaton nagus xekit xosmu usmiot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 għaddam mezza s-sirega xalat s-evri panna prikuli parlamentisa. Sami xe kitħu għamak militari pokusi rebuli peti peti c-sebze. Pirveli saris tu rugur praktikulat rugur ħteba petizzije bis processi processi zgavola. Xem tgummi saris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 ċenimo kalakevi, sak mot għamot stili għarjan, zgar si petizjevi, stad gena xeħma me ma interesers, kad ukre ča um, mirebuli kanonebi, petizjebi, da, saċivebi. Rogur u sačivebi. baxi urtiertobashi aris etmantan. Raobrindeno privat rogor aris igi, saħuli. Ama vdroulat,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 Um, um, um, akbar ċekaba xekit kvas spiegħazzulis konzuli dan, kodevuari dan. Għavella uh, esepet it-sija, tit kemis għavella spero dan, spero zemudis. Tum cakla għavella ze dominantu rimajn salis garimus da ċutisakit xebi. Uh,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 ċur kmaw dakwa, ċuk għala pers ver għamu veħmaw rebit. Ez għarċar da ver ċevzlebt, ah, ez ah, miuħ cevelija. Da għaram xolot Evropis kawxiris, ah, saħan ċepovibden xewzlet mu kalakevs, għaramet xewzlet, romelime mudmi mudmira rezidenzanu, buda bina drubis nebartis kone mu kalakevs xewzlijat, armu għadgino spetenzija, Aħfar u dizzat sawblu b'diskriminazzjeze. Xej dleba? Jiko tixem tkollu dizza damijani, jiko da kultzinevoli. U ditkat, jiko, tkat tkat italijeli da švedi. Jiko da kultzinevoli, da mi vidinen, saħeli siblo organostan, ta' aktragat problema. Imtom, rozza sakme eħeba, għara italijeli, għara u prosura għariku italijeli. Għaddam għam bgħdaroj mi għarba li talili. Għam tom ċwin brogħod kwa kaseti principi rom Evropis għavxiri s-sir saħem s-iputa. Għalla mu mokalake, unda jqes tanabrat, absoluturat tanabrat dazzuli tagjentu plebebxi, fundamentoru plebebxi. Ekwa Montenegro dan da gwiso xekit ma mi guborma? Gissaw brob da kompromisse bżida għasere konsensus, xe taħme baze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 Issa għamil il-sudi, jimdrom għasorek għakam demim għamart ċun kompromisevs, konsensus, nad zaljan nix nolovan jaris ċueni parlamenti. Sisi mitrom, sada me għaxte għodi Europis parlamenti s-cevri, me vi għavi xvidi celi ċeni parlamenti s-cevri, sami celi vi għavi, opozizija xie utħi celi vi għavi, tawru baxjanu, martel partija xie, da mi dagit fatrom ċueni jirunu li xvedeti s-parlamenti, sota sħuagwarat muknadevs, għakt kwen praktikulat kompromis vi permjaħtet. Ak unkis midis didi da per ispireba, umravle soba sada umcire soba xoris, opozizija xoris. Ak paunda, xven, uħeddaft uh, in korrelazzija su mil ċarċelobs euro kaw xiris kanom deblu basada, euro nu kanom deblu baxxoris, ta' tuki da' obrun beti ma' sraz tkenem bil ez għahwat euro kaw xiris implementazzija jam ċen uġdar va' saħem ċepa xoris. Aħwa, da' tukom da' tuka uġdar xudin aħħevari saħem ċepa xoris. Presa preċasi tijam dgumar ba. Għat kmaw da ċwen unda gavi tvalis nad Brexiti da għar tenebuli same posu praktiku kum da Għanku cileba, għari sakitki, da igi dzalzex ċura tum da għanku cildes, igi għadzler saxwa lebas, stolet imaċazzrom, muvi des għadamjeni petizit għaj għampalata għum għagir bada nuħħeda ta' roguri għarim tgum għari bada għami xen gum da jitħeba dialogi tsew saħem tsew sada komisija xuris da għami xen gum skota xuris u kwe sasa martu l tu għem murik dibjen tu għargam gam u għasur minn tgum għari bas sasa martu l-sina xe tzad għeba bit bit sami xekit Senegalidan?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 davsva, ez ari xede gebi. Xede gebi rom osas jirebt għam processi li sagan. Zogadat Europis kavxiri, ta' sebe għam xram processi bizzemuk medeba, Europis kavxiri smusaxloba stan. Musaxloba zemma batiet. Ah, Rugol sħedawt tkun, jitfali sċinnebt, għajam processi li sagan mirebu xede gebs, ah,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 Mugi salme bit kwevat kwengas. Min darom, uh, dalen di madluba gitħat, kalbatonu uh, Sicilia, da se mugi ludzut, jistarma eba rom, il-ċevropis kaw xirma miħaxcija, me min da gitħat, aseve rom,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 Tam zde tak mravali kali severogoc gods, mi se siliaris ad aprikis parlamenti mi minda gitra trompirveli ta uzno mareko kalbatoni tanzanidan da igi aseve chemzvane lobda gaeros konferencias pekinis konferencias da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 gvern uh, għabskola ze di di rawden u bakkali bis procentu li uh, parlamenti. Samo se sami procenti għari ruonda xi uh, sfata xuri, zdovende xi għaris magalitat għatidan rwa komitet istaw numari riskali. Urmuż dati procenti għaris Għazri mażme, di xi deswa għan deswa, deswa deswa għaprikulka għanaxi għasirum għarabart ċen swak għak namżewkan għamli martebit, għamitom didi madluba mida gitħad da mugi uċot kawdat nesessirja rom bżandebit għacetit għarmatebu li parlamenti s-sewi. Tu შეიძლება ბოლოს შეკითხვა ის იყო ქალბატონი მოხანგაიერეს შეკითხვა რუანდიდან არის მადლობთ ქალბატონ თავმჯდომარებ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 Um, peticijas šemom, tani Xemam um, tan, sqo xemam tan saqs, tawxi xeħawati razzar supru didi vidre u arqopiti mħare. Um, da sapetizio komitetis uh, uh, arseboba erunu parlamentistvis, erunu parlamentistvis, għarri zalien didi xesadzlebloba, karki xesadzlebloba, da Europarlamentxi,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 mekanizmi s-xek m'naspeti t Es għalaperi peri eh, serija xaxekru lebeb. Xie ċen għamugun il jararis, xaxekru lebit għaris għatwaristin ebuli, rogur da imukmedus Europis institucijam, da institut manda. Eh, petizis mm, xetajn su pleba għaris, dziritadi u pleba għuħala mukalakisa għatasħrasot mazda eh, mesame t-lis xaxekru lebit għamgħamun Iħlaż għawlena petizzija biss eh,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 għadat fuq tili. Daċen, etnam ġizat kargħi mis twisrom għazlis imis xisat li bloba srom jivikut somme Da ert għadamjan sa' aksu pleba petizis xetanis da jse għit rilebis miħtsawis u pleba. Magram ċkupuri ripetizijas xejt leba jikos xetani li da għarra sebu għarra najri diskriminazzja. Da l għarra samtawra b'organizzazzja aktivurija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 გამოცდილებიდან შეგვიძლია რომ ვისწავლოთ. Da modit għijat għam genderu l-tanasturu bazi bisawbrib, tuta għijat gulaħtilat ċwen, għes misrom, mam kacebi għam babin rom, rat mawdet dan sa interesorom, kalli qawdes, rogurt xeni kollega da genderu li balansi jonda jgħos, għades għot ila bis miħrebis għannu sakam deblu organu, bċi da għasa xemdek, ma gram zalien xxirat isini għama gulis xmoben. Eh, me ფიზიკურად ერთი ადამიანი Arminachia, mama kazzi, rumema tkwa, ma jħla għada u tgebi da mjutsem ċemad gils, da utmob kalbatons. Xwedeċi eh, tsar ħteba, kwella segi ċħubob sa brżol ktavis pozizija ze, magram amdros eh, gendrul tanastorobaze zaljan kargi sitwit gamodis. Ehm, magram namdilat ruandis, segi magalitit zaljan kargija rad xie ħiba xedekibs, rezultatibs. Parlament, parlament xie kalbatone bis e, ritskui roga izrdeba dam tavro bebxi, e, sarlis rad komda għaddan diri għamot u e, ewa roma mas mi waqt jodda ċven għaw lebla, tamas mi uħed għawt ehla,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 ietvaros. Ehm, da xem dek ta' samartos eh, għana ċenis għamu ta' xem xemdek, għanam titun saħħin tipom unda miħu som bejda, mertu er, tu ċenk man kopili għikne bitami. Ehm, sa' samartu iħilaw sam sakme sabulu, da ċu imitore sakme iħeba, sa' samartu ċen u għar sakme għar għiħeba. Minimaluri eh, eh, ritz raudinuba Helmut erebis arar sebobs. Zogġer,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 Issa risku um, dzir ta' sakit xil-pirot, ramden da' xorbi petizzjat wara. Um, kan għab zalien bevri għamot stille bebiba, xla għam sakit xida skwasa kanu deblu komitete pnengoni uh, isini esegi jgħajne ben ċvenz għamot stille bas, ċven għam għamot stille bas użijareb tu passot uh, fakti urat,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 l-professjoni l-lobbista di Brussel ше мемгони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 Issa rispiru li nabiċ, issa kmar sjarik, neba marok, u xint xospiru li nabiċ, imma xirat rizika kateba mogu jitsess, da mogun jam naspekċi zalien da interesabu li bibżan debit, tkwen da, msopli u skola kweka naxi, u pro, kida u pro da u pro, għadamijan e socjaluri tqarruebi dan informazzija, cel deba, għaj ert